naslu għalih ħafna kollaborazzjoni u kooperazzjoni nittama jibqaw għaddejjin u koll il-qoddim. Eight is just now finished and voting is tomorrow at 12 o'clock. Uh, Dami panove, dalxim bodem. Grazie ħafna. Il-punt li mis fuq l-agenda għanna il-rapport ta' Sur Kaxmarek l-impatt fuq loti tal-għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal ajnuna esterna tal komissjoni mill kwarteri Ġenerali tagħha delegazzjoni estern delegazzjoni tagħha. Mela, ir-rapport għandu erba' minuti. Grazzi ħafna. Ir-rapport tiegħi tal-lum jifoka fuq devoluzzjoni għal ġestjoni ta' għajnuna esterna, proċess li ilu għaddej għal diversi snin u jikonsisti illi il-ċentru tal-ġestjoni jimxi minn Brussel għal delegazzjonijiet l-Unjoni Ewropea fil-istati beneficjarji. L-anijiet għal żmien twil jinkludu aktar effettività, twettiq bla dewmin tal ajnuna kif ukoll aktar proċeduri ta' ġestjoni li jkunu effettivi. U għalek il-komitat kokobu kien involut. Għaniħor kien u koll konna aktar għajnuna li jenata l-istati membri u jena ċerti l-intom taqblu illi approċċ ta' devoluzzjoni joffri diversi benefiċċji. Id-deċiżjonijiet jitqisu fl-imkien, jittieħdu fl-imkien ma' dawk involuti, ikun hemm aktar koordinazzjoni kif ukoll armonizzazzjoni tal-attivitajiet ta' diversi donaturi. Fl-istess waqt dan l-approċċ jiżgura illi ikun hemm kontabilità fiħdan l-entitajiet lokali. Jina nisa hawnhekk illi id-devoluzzjoni misset se soluzzjoni għal problemi kollha. Rridu nqisu kompiti oħrajn rridu jitwettqu sabiex niżguraw illi jkun hemm aktar effettività fl-għajnuna. Lajnuna li hija wkoll qed tiġi ġestita mod ċentralizzat tkopri ambitu e, wisa wis u allura jeħtieġ illi nkatru il korporazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea u flimkien mal dawk li qed jibbenifikaw u rridu nkoordinaw l-attivitajiet tagħna il-kompiti rridu jiġi allokati aħjar biex bekk ikonna vantaġġ kompetitività u possibilità li ikonna valur miżjud. Dan huwa il-direzzjoni li rridu naqbdu l qudiem. Ed-evoluzzjoni wkoll se tnaqqas l-ispejjeż ta' tranzazzjonijiet għall-għajnuna li tingħata hija xi ħaġa tajba iżda mhux l-uniku metodu li nistgħu napplikaw biex eh, innaqsu l-ispejjeż. Metodi oħra huma appoġġ l budget illi jiffoka aktar fuq il-bżonnijiet fil-pajjiżi beneficjarji. Nemmen ukoll li hemm diversi kwistjonijiet oħra li rridu nifokaw fuqhom sabiex inkatru l-effettività. Fl-aħħar snin aħna rajna bidliet fil-timijiet eh, li jaħdmu fih dan id-delegazzjonijiet aktar ħaddima u koll jitussib eh, kwistjonijiet ta' kummerċ u kompetizzjoni u għalek irridu nizguraw illi kunem bilanċ aħjar sabiex nizguraw illi dawn il-funzjonijiet kolla eh, jitwet u kif suppost. Aħna u koll imħasba dwar il-level oli ta' turnover tal-personal illi u koll jistajam meħsara. Fil-rapport u koll edin nitolbu li kunem punt ta' kontatt responsabbli għal koerenza tal-attivitajiet kollha li għandhom xaqsbu ma lajnuna tal izvilup biex niverifikaw il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-istati membri beneficjari. L-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll tal-Fond ta' Zvilupp Ewropew, għandhom jifukaw aktar fuq kwistjonijiet ta' faqar u tnaqqis tal-faqar, kif ukoll it-tneħħija tal-faqar. Dawn huma punti Illi jissemmew f'artiklu 208 ta' Trattat ta' Lisbona nisqu wkoll li l-Komissjoni assistati membri għandhom jużaw il-kriżi attwali bħala ġustifikazzjoni għall approċċ ta' ektar għal inqas effettività għaliex dana jista' jwassal għal livell iktar baxx ta' personal fih dan id-delegazzjonijiet u għalhekk nitlokkom tappoġġaw dan ir-rapport grazzi ħafna. Anida. Grazzi għal din l-introduzzjoni. Issa, niftaħ il-proċedura Catch the Eye, żewġ kellima fuq il-lista. il sinjura Baxexku l-ewwel net. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb illi dan huwa rapport tajjeb ħafna li jappoġġa il-bidliet istituzzjonali illi saru minħabba Trattat ta' Lisbona, riorganizzazzjoni tal kummissjoni il-ħolqien tas servizz estern ta' azzjoni huma il-bażi tad-devoluzzjoni ta' parti mill-politika tagħna ta' svilupp. Il-ġestjoni ta' għajnuna barranija mid-delegazzjonijiet se tkun soluzzjoni aħjar minħabba kuntatt aktar dirett mal-popolazzjoni lokali. Il-persuni li jaħdmu fid-delegazzjonijiet jeħtieġ li jkollhom taħriġ adekwat biex bekk ikollhom ġestjoni aħjar tal-fondi għaliex eh, dan huwa tip totalment ġdid, eh, tip ġdid ta' attività li jkollhom iwettqu. U allura irid ikun hemm reviżjoni tal-attivitajiet tal-aġenziji kollha l-oħra li jaħdmu f'dan il-qasam u bekk ikonna sitwazzjoni fejn identifikaw il-prioritajiet ta' finanzjament kif ukoll sitwazzjonijiet fejn il-finanzjament ta' fejn ikun hemm pjar ta' finanzjament, nappoġġa rwol tal-entitajiet lokali u nifhem ukoll l-ambjent li fihom jaħdmu delegazzjonijiet. Grazzi ħafna, is-Sur Ferreira. Grazzi ħafna, President. L-effettività tal-għajnuna ta' żvilupp tagħna hija xi ħaġa importanti ħafna u hemm kwistjonijiet li morru li lin mill-kwistjonijiet ta' ġestjoni jekk din hijiex ċentralizzata jew le delegazzjonijiet. Kif qal il-rapporter jeħtieġ li jkun hemm konsistenza bejn il-politika settorjali tal-Unjoni kif ukoll eh, l-anijiet li għandha għall tal-iżvilupp. U allura hemm bżonn kbir għal appropriazzjonijiet kif ukoll għajnuna adekwata din se tkun xi ħaġa tista' titwetta u l-Unjoni Ewropea dan il-qasam għanda eh, tappoġġa s-situazzjoni u mhux timponi trid tqis il-bżonnijiet u l-għażliet eh, fid-dawl tad-drittijiet sovrani tal-persuni involuti. U l-kooperazzjoni fin-nofsinhar ukoll għandha tiġi ukoll eh, imħeġġa. Hawnhekk irid konna użu sħiħ tal-potenzjal tal-fondi biex aħna ma ma nassux għal situazzjoni fejn kien dependenza kbira. Għaliex ovvjament il-lajnuna jmur lura ehm, il-finanzjament imur lura fil-pajjiżi ta' riġini biex bum ma jkun jistaw jishtu l-prodotti meħtieġa. Grazzi ħafna. Nisimgħu lill kummissarju Lewandowski se jkieġbok. Nilqaw il-rapport ta' Sur Kaczmarek kif ukoll il-rapport tal-Orti tal-Awdituri li juru illi l-eżerċizzju ta' devoluzzjoni tal-elezzjoni esterna twassal riżultati pozittivi jiena ta' sew nemmen illi l-lajnuna Ewrop l-għajnuna tal-Unjoni issa titwetta aktar eh, mod effettiv u eqreb lejn il-beneficjarju. Ovvjament biex aħna nisfruttaw il-potenzjal ta' dan kollu rridu niżguraw li livelli ta' ħaddimi tal-ħaddiema ikun zgura eh, tal ġejjeni u hekk aħna napprezzaw l-appoġġ tal-Parlament fuq dan il-punt. Iżda aħna impenjati illi intejbu dak li ġi indikat kemm fir-rapport tal-Ordi tal-Awdituri kif ukoll ir-rapport tas-Sur Kaċmarek Dawn huma kwistjonijiet importanti. Irridu nagħmlu aktar biex inkejlu riżultati tal-għajnuna tagħna sabiex ikonna kultura aktar immirata fuq ir-riżultati. Ovvjament, irridu nikkonċentraw ir-riżorsi umani fejn dawn huma meħtieġa u aħna qegħdin naraw eh, li l-Afrika u delegazzjoni tal-viċinat huma l-postijiet fejn jeħtieġu aktar ħaddiema. Issa dwar turnover. Din hija kwistjoni importanti ħafna għaliex hemm 40% tal ħaddima tagħna li huma ġenti ta' kontratt illi għandhom kontrat ta' tliet snin. U iż-żida tan-numru jista' jkun tista' tkun problema ġejjini u allura biex innaqsu l-problema ta' dawn l-aġenti fuq kontratt u l-bidla li jkun hemm dawn l-aġenti aħna qegħdin naraw illi nċalqu dawn il-persuni lejn delegazzjonijiet ġara darba l-kontratti jaslu fit-tmim tagħhom u nixtiequ naraw kontratti ta' sitt snin fil-ġejjien minn flok, fil-ġejjieni minn flok. U aħna nħedġu lil parlament il-rapporter sabiex jappoġġawna fuq dan il-punt. Issa, il-relazzjoni mal-servizz il-ġdid. Eh, dan huwa servizz ġdid importanti ħafna fil ġejjeni u allura għandna arranġamenti ta' xogħol kif se nqasmu x-xogħol u Hemm responsabiltajiet kbar għal kapijiet tal-delegazzjonijiet mhux biss li għandhom um l-karigu ta' uffiċjali responsabbli iżda jridu jiżguraw li jkun hemm konsistenza fis-servizz iżda u din hija ċara li l-Kummissjoni hija responsabbli għat-twetti tal-baġit u allura eh, b'dan il-mod aħna nirrispondu b'mod sħiħ il-Parlament. Id-devoluzzjoni hija huwa żvilupp pożittiv aħna lesti il-insegwu ir-rakkomandazzjonijiet u l-istruzzjonijiet illi joħorġu mir rapport tal-orti tal auditorium mir rapport tas-sur Kaċmari biex bekk kollox ikun aktar eh, pozittiv fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi ħafna kummissarju. Id-dibattitu fuq dan il-punt jasal fit-tmiem u l-votazzjoni isseħ għada f'nofsinhar. Sinjuri, inħabbar illi se nifqu għal żewġ minuti u wara inkomplu